l-14 ta' ġunju mid 9 il-qoddim sa' nofsija mbagħad mit-3 sa' 8 mbagħad mid-disa ta' flaxija sa' nofs il-lejl. L-aġenda ħarġet fuq il-website tal-Parlament Ewropew grazzi ħafna għall paċenzja tagħkom u tal-iqbajtu hawnhekk naġorna s-seduta saħħa.